Għandi aħbar l-ewwel nies. Is-16 ta' Lulju 2009 jiena kont sottomettejt lill-Kumitat informazzjoni dwar l-immunità, it-tneħħija tal-immunità għal wieħed mill-membri fl-2010, il-President tal-, kumitat Eh, komitat Juri għalinna li fid-dal ta' rizoluzzjoni tal-Parlament ta' April 2009 fuq l-immunità u regola tal-immunità fil-Polonja l-Kumisat tiegħu ħasbu li dan id-dokument huwa inammissibbli. Punt ieħor fuq l-aġenda tagħna